ment illi kunem il-rispet tal-leġislazzjoni fuq l-iker, leġislazzjoni alimentari u s-saħħa tal-annimali u tal-prodotti fitofarmaceutiċi. Id-dokument jgħat mana u hemm tlet xhur disponibbli